aus dem Mittelmeer. Signori, mill-Mediterrana din jaslu lna aħbarijiet verament li jisawdurna qalbna wara illi tfarġet dajsa fil-kosta tal-Liba tal-Libja kien hemm iktar minn 400 refuġjat illi ntilfu, tilfu ħajjithom ħafna minnhom huma taħt l u jgwis nibżaw li ħafna minnhom erqu. Naħseb li dan ħajkun wieħed mill-lar diżastri illi esperjenzajna minn Ottubru tas-sena 2013 fil-kuntest tal-immigrazzjoni legali, na naħseb illi nixtieq illi najt illi aħna jisobina ħafna u natu l-kondaljanzi lil raba u l-familjari ta' dawn il-vitmi jina nir-ingrazzi ħafna l-forzi armati u l-forzi ta' għajnuna li għajnu kif seta u li ħadmu situazzjoni diffiċli ħafna. Dan il-dizastru jurina kem miex stabli situazzjoni fis sirja fil-Libja u f'ħafna pajizi oħrajn illi jmissu mal-Mediterran, daw il-pajizi minnom ġejjin, dawn il-refugġati jaħarbu minn daw il-pajizi, il-nis, il pajizi il nis b'kull mod li jistgħu allura hemm bżonn illi ngħinuhom. Kien hemm 6000 persuna li salvawhom f'dawn l-aħħar ftit ġumat. Qegħdin naraw illi fil-Mediterran issa qed ikollna ħafna nies illi qegħdin jitilfu ħajjithom iktar minn 3000 persuna tilfu ħajjithom huma jippruvaw jaqsmu il-Mediterran. Aħna dal-waqt id-dedikaw minuta ta' silenzju għal vitmi li tilfu ħajjithom f'dawn l-inċidenti u l dizastri iżda ma nistax ma nfakkarkomx illi jiena fis-7 ta' Ottubru 2013 kont propju għawek u konna dedikajna wkoll minuta ta' silenzju għal vittmi li tilfu ħajthom viċin l-gżira tal-Lampedusa. F'Diċembru tas-sena 2014 aħna wkoll minna minuta ta' silenzju għal 200 persuna oħra li tilfu ħajjithom. Feb fifrar ta' din is-sena aħna dedikajna minuta ta' silenzju wkoll għal mijiet oħrajn ta' vittmi li tilfu ħajjitom. Għal darba jina ninsa hawnhekk u qed nitlobkom sabiex nagħmlu l-istess ħaġa Jiena ma nafx jekk din hi xi ħaġa din jituża illi n-numru tal-vittmi dejjem qiegħed jiżdied. Aħna ma nistgħux nkomplu sejrin hekk, ma nistgħux nkomplu niddetikaw dawn is-sin minuti ta' silenzju iżda fil-problema tibqa' problema u ma tinbidel xejn. U allura nappella, mhux biss nappella lilna bħala membri tal-Parlament Ewropew l istituzzjonijiet l-oħrajn tal l-Unjoni Ewropea. Iżda nixtieq nappella li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea illi il-politika tal-immigrazzjoni għandha tkun fil-qalba tal-politika tagħkom. Għandna ikollna protezzjoni aħjar għar-refuġjati u għandna wkoll nippruvaw nisolvu il-problema tal-kawża tal-immigrazzjoni illegali. Aħna rridu nagħmlu kollu illi nista' sabiex ngħinu dawn in-nies fil-bżonn. Iż Iżda, eżis kollegi, aħna irridu namlu da kollu li nistaw sabiex eh, il-kawzi kifet nejdilkom ta' dawn eh, għal-fat li nis edin li ħarbu minn pajizom rridu nipruvaw insolvuhom. L-attak ta' 2 ta' april mill- mill-organizzazzjoni terroristika għal-xabab fl-Università fil-Kenja illi itlet atlet 148 student fl-università. Miex l-ewwel darba illi dan il-grupp terroristiku għamel attakk brutali bħal dan u eret il-ħafna nies kisser drittijiet tal-bniedem u qiegħed fil-fatt jiffoka fuq nies li huma ta' twemmi reliġjuż Kristjan. Anka f'dan il-każ aħna verament nixtiequ nfakru il-dawn il-vitmi u natu l-kondoljanzi l-raba u l-familjari ta' dawn l-istudenti. Aħna nittamaw li mill-iktar fis possibli ħa tinstab soluzzjoni u aħna ħanamlu dak kollu li nistaw ħalli nejnu lil dan il-pajis. Il-ġlida kontra dan il-terrorizmu illi huwa kontra kull dritt tal-bniedem miex ġlida kontra il- organizzazzjoni fundamentalisti u terroristiċi, iżda aħna qegħdin niddefendu il-valuri tagħna tas soċjetajiet tagħna, allura nitlobkom sabiex għal vittmi kollha li tilfu ħajjithom tqumu bil-wif hawn nagħmlu minuta ta' silenzju. Vielen Dank. Grazie ħafna. Signori, jina intlab li nejdilkom u ħanamel dan prabta ma' minuta ta' silenzju nishtiq infakarkom mill-li fissija viċin Damasku kienem xi 80,000 nies illi fil-fatt kienu qegħdin jinżammu xi 18,000 persuna li kienu qegħdin jinżammu priġunieri aħna nafu illi dawn in-nies fil-kampijiet tar refuġjati kollha għandhom ilma u laqqas għandhom l-affarijiet bażiċi. Dawn in-nisa u t-tfal qed isiru issa vittmi u ostaġġi ta' dan il-konflitt u għedin jintużaw bħala protezzjoni u koll għal dawn in-nies li jiġġieldu naħseb illi rridu nikontribwixxu b'xi mod għal soluzzjoni għal dan il-konflitt u nixtieq nappella lill-parteċipanti kollha lill-militar u lill kulħadd sabiex jipproteġu lin-nisa u tfal. L-organizzazzjoni tal-ġnus Mauda tixtieq illi toffri l-iktar għajnuna bażika u tara li din l-għajnuna tkun garantita. L-għajnuna tal-ġnus Mauda għal-refuġjati tal-Palestija fil-Vant Nofsani huwa xogħol li aħna qegħdin nippruvaw eh, nifinanzaw b'mod intensiv u kol minna ħatana naħseb illi naturalment intom taqblu maħna li huma bżon l poċ tagħna u aħna ma nishtiqux illi fxilaqa milli kolna ħa ikolna minuta ta' silenzju fil-kampijiet ta' refugjati f'Mamukja. E, Għal-ġarġuni jina nitlokkom, eżis kollegi. lil dawk il-kollegu kolli li speċjalment għandhom rabtiet mal-organizzazzjoni internazzjonali sabiex tħeġġu l-kooperazzjoni